fuq dan l-ambjent tal-kumitat u tas-saħħa ġifi nistgħu nikkonfermaw din il-ħatra il sinjur għaxli fil-fatt. Mela, l-ispjega tal-votazzjoni sas is-sinjura Mari Kristin aħna tu. Fidejk, sinjura. Monsieur le Président. President, kollegi, assis kollegi, ekjoġobkom kollegi. Sinjuri, Sinjura, aħna tu tixtieq tesprimi ruħa għalek, sinjuri, jekk joġobkom. Komplu tkellmu barra kjoġobkom uru ftit rispet għal dawn il-kollegi li jixtiequ jitkellmu fidejk sinjura. President, eżis kollegi aħna votajna kontra ir-ratifika ta' dan il ftehim għax l-Ukranja palissa hija maqsuma bej il-vant u l-punent. Kull jum ikun hemm xi ħaġa traġika li sseħ ma rridux ninsow li din il-kriżi hija r-riżultat tal ftehim jew le ta' dak kollu qed niddiskutu llum. Ġifieri kien hemm il-mod ta' kif eh, biddel l-affarijiet il-President Janukovic li jumbat kien hemm il-kudeta li ma baqax President. Hemm bżonn eh, aħna qegħdin inkomplu in l ija minn flok nikwitaw l-affarijiet. Dan il-ftejim irrit jara l-ewwel li jkun hemm iktar iktar paċi. Imma Eh, għalissa qed nagħmlu bil-maqlub għalhekk kif jista' inti ikollok eh, ftehim ta' eh, kummerċieles f'pajjiż fejn gwerra ċivili li edha fuq terz mill-inqas terz tal dan il-pajjiż stess ma sar lebda studju tal-impatt u dan jinkwetana. Dan il-ftejim se jġib iktar riski anki għal-Ewropej u għal-Franċiżi u kol, mux biss ġifiri għal-ċittadini ta' l-Ukrajna minnan fija. Grazzi. Grazzi, kollega. Il-kellim li mis Jean-Luc Schaffhauser. Sur Schaffhauser fidejk aħna votajna kontra dan il-ftejim għax ftejim ta' assoċjazzjoni f'dan iż-żmien verament huwa il-bidu jiftaħ it-tiri għal-gwerra għax qed nagħmlu iktar diviżjoni qawwija bejn il-punent u l-vant. U suppost aħna naħdmu għal iktar paċi. Il-poplu ta' l-Ukrajini, ta' l-Ukrajina aħna rridu nejnuħ u għalek kifu tajna kontra. Dan huwa kollox jola, il-gas, l-elettriku, l-ilma, iktar għat problemi fid-dinja tax xogħol pajjiż maqsum, pajjiż kompletament imġarraf Kif jista' jkun li aħna nagħtu għajnuna proporzjonata f'dawn id-diffikultajiet ekonomiċi kollha? L-Ukrajina se tkun se tiftaqar u il-fat li il-punent se jiprofa jgħin għatmu se jasal. Il-poplu tal-Ukrajina se jħossu li verament aħna tradixxejnieħ fl-axħar, mill-axħar hemm oligarki li verament huma korretti, elementi faxxisti li kull ma jmorru u favur ir-razzizmu u favur il-mibeda. Ki il-NATO għandu xiejt fuq dan. Vielen Dank, Schaffhauser. Der nächste. Grazie ħafna, Signor Schaffhauser. Issa. Is-Sur Peter jarr. Grazzi, ħafna, President, jina fa, eh, votajt favur dan il-ftejn ta' assoċjazzjoni, għax fl-opinjoni tiegħi dan mhux eh, l-aħħar ta' proċess, imma huwa biss il-bidu ta' proċess. U żewġ ta' naħat hemm bżonn li nibdew nafdaw il-xuxin. Jekk wieħed jaqra ftit dan il-ftejjim jara x'prospess prospetti ġib, mhux biss huma prospetti għall-Ukrajna u għall-Unjoni Ewropea, ma huma prospetti wkoll e, eh, fit-trialogu bejn l-Ukrajna, l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Għaliex le? U dan ifisser eh, li jekk naħdmu flimkien inkunu wkoll nistgħu nibdew nafdaw il-xuxin. Grazzi ħafna Sorjar. Sur Langen, Sur Brook, jekk joġobkom morru komplu diskutu barra. Werner, jekk joġbok. Tista' tmur tkompli tpaċ paċ barra. Issa imis is-Sinjura Kristina Morvaj. Grazzi. Bħala persuna mill-Ungerija, jiena ovvja um, votajt kontra, ma stajċi jien nivvota favur ftejm ta' assoċjazzjoni li jidħol fisseħ bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiż stat li ikompli immur kontra id-drittijiet ta' 200.000 Ungeris, id-drittijiet ta' bnidem tagħhom, ġifir l-minorita etnika li dejjem jiexu fil-biża jippruvaw jaħarbu minn pajjiżhom stess fil-reġjun ta' Transkarpatja dawn il-drittijiet tal-minoritajiet etniċi għanna in saħħuhom u l-Ukranja, l-Ukrajna għanda u kol taħseb b'dan il-mod. Il-membri tal-partit tal-Fides meta dawn eh, kienu qed juru li huma favur, verament inħoss ninkwitat b'dan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 Fidejk, sinju. Grazzi ħafna. Ftejm ta' assoċjazzjoni hija halfway house bejn ftajim kummerċjali u anki isħubija fl-Unjoni Ewropea. Din hija t-tieni eh, dan huwa tieni attentat tal-Ukrajna biex verament il eh, f'din il-situazzjoni ta' gwerra ċivili u anki kif ġielet il-President jerġgħu eh, jersqu lejn Ewropa il-retorika ta, ta, ta, Putin isa memx eh, tmima lija. Il-rwol ta' NATO tal ukrajina il-buffer zone, l-Unjoni neħita u poġġiet it tankita tal-NATO fuq il-frontiera mar russja Dak li qegħdin tagħmlu illum huwa verament qed eh, tkomplu eh, tqabdu il-qija. Putin mhux l-ikbar teddida ċivilizzazzjoni tagħna, l-ikbar teddida hija huwa l-estremizmu eh, musulman. Iġifiri, dawn din is-sitwazzjoni hija ta' periklu u għalhekk aħna votajna kontra dan il-ftehim. Grazzi ħafna tal-li din l-ispjega tiegħek u anki żamejt mal-ħin proset. Issa, Professur Buchner mill-Partit tal-Ħodor. Fidejk, Sinjur. President, dan il ftajim eh, fih insibu affarijiet li ma tantx huma ovvja lissa. U da ma nix peress li għadna kemm bifutajna fuq xi ħaġa li hija twila fija 1200 paġna. Fil-paġna 89 naraw eh, dan id-diskors dwar it-tibdil dwar anki l-proċess ta' arbitraċ. Issa, fisser dan kollu hawnhekk? Dan ifisser li il fil-Ukrajna ma jistawx ikunu jistaw id-daħlu ċertu emendi jekk dan ikun ta' dannu għall-investituri eh, Ewropej. Dan huwa tnaqqil fid-demokrazija. Għax dan kollu jista' jkollu proporzjortant li ikun verament ta' dannu kbir għall-Ukrajina. Il-popolazzjoni tal-Ukrajina se eh, nista' jintebħu li dan eh, din kienet xi ħaġa mhux tajba relazzjoni fuq medda twila ta' żmien se jsofri minn dan. Ovvjament, il-fat li nersu lejn lej l-Ukrajina ħaġa importanti, ma mhux b'dan il-mod, dan il-mod huwa ħażin. Grazzi ħafna, Professur Buchner. Issa, Sinjura Zdanaka. Grazzi ħafna. Jiena eh, votajt kontra il-ftejjima, x'dan il-ftejjima lija huwa biċċa xogħol maħduma ħażina, irresponsabbli, deċiżjoni politiċizzata immens. Fi tliet ijiem oħra se niċċelebraw anniversarju importanti 51 sena minn mill-ftehim simili mat-Turkija u relazzjonijiet ma' turkija Fiex huma issa l-Unjoni Ewropea mat-Turkija? Eh, ma rridux inkunu eh, n-nies fil-Ukrajna eh, minnhom li huma naiv li jasbu li dan se jressaqhom lejn sħubija fl-Unjoni Ewropea. Imma l-affarijiet mhuwiex mhumiex hekk għax hemm reġim li iwiet l-affarijiet mod irresponsabbli. Is-Sur Poroshenko qed ikun irresponsabbli. People to uh, new Qegħdin nistednu nis ġodda billi jkunu parti minn din il-familja tal-Unjoni Ewropea. Imma mhux b'dan il-mod id-deċiżjoni tagħna hija waħda irresponsabbli għax l-affarijiet mhux hekk iridu jsiru. Grazzi ħafna Sinjora Ġiddanaka, issa imis. l-Sinjura Gill. Grazzi ħafna, President. Jina votajt favur dan ir rapport għax jiena naħseb li relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina f'dan iż-żmien tant importanti hija xi ħaġa importanti ħafna kritika. Il-prosperità ta' dan il-pajjiż jaffettwa wkoll l-Unjoni Ewropea kif rajna minn l-affarijiet li ġraw dan l-aħħar. Jiena naħseb li huwa fl-interess ta' ċittadini ta' żewġ naħat li neħdu dan l-impen qawwi. Ġifieri li ngħinu l-Ukrajina biex ikun hemm iktar riforma politika u ekonomika f'dan il-pajjiż u jikkoperaw ukoll fuq għas-sigurtà fir-reġjun. Jiena nemmen li dan il-ftehim huwa strumentali biex irressaqna le irressaq lejn tmiem il-kriżi tal-fl-Ukrajna ġifri għalik iktar integrità, iktar eh, territorjali, iktar stabilità. Il-Kummissarju de Grucht qal li l-ftehim bejn il-DCFTA se jkun hemm f'xiftit ta' domin biex ma jkunx hemm eh, iktar tensjoni mar-Russja. Jiena nemmen li dan huwa minnu imma nixtieq ngħid ukoll enfasizza tal fatt li d-deċiżjoni tal-Ukrajna li eh, jiffirma dan il-tajim mal-Unjoni Ewropea waħda sovrana ġifiri ma jridx kunem tnaqir ta' dawn l-azliet sovrani. Nishtiq nfakkarkom li eh, l-ispjega suppost għandkom bis minuta ġifiri zommu mal-ħin. Issa imess il-Peter Mach li issa jiet fil-kamra. Fil Děkuji, dámy a pánové, já jsem hlasoval proti této dohodě. Grazzi ħafna, sinjuri, jina votajt kontra il-ftejim komerċali bejn l-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea għax dan mhux wieħed tajjeb għall-Ukrajna. Jiena favur il-kummerċ ħieles imma l-Ukrajna issa ħadet l-impen li taċċetta l-akki kollu, direttivi kollha tal-Unjoni Ewropea. Din se, se diġà f'Novembru ġabet disgwit u ġabet ukoll għal protesti f'Majdan. Għandek pajjiż maqsum għax dan ma kienx tajjeb għal parti tal-vant peress li jkollu tħolqu l problemi għal kummerċ li għandhom mar Russja. Għalek, jina naqbel maftejn ta' kummerċ ħieles imma jidispjaċini li l-Ukrajna trid ukoll tadotta l-akki kollu kemmu għax dan iġi biss pis għal pajjiżi fqar u dan se jġib ukoll dbatija l-Ukrajna. Grazzi ħafna. Grazzi ukoll tal-li inti mal-ħin. Eżatt kont. Is-sur issa Tomaszowski Fu il-rapport li mis ta' Sur Claude Moresh. Grazzi. Grazzi, Sur President. Jiena votajt favur il-rapport għax verament naħseb li huwa pass ċkejken żgħir kemm għall-Unjoni Ewropea u kif kollha l-Ukrajina, imma huwa pass ta' għal kulħadd lejn iktar stabilta, iktar paċi fil-Ukrajina. Naf li aħna minn xiex għaddejna eh, fil-popolazzjoni tal-Ċekoslovakkja dak iż-żmien, ġifiri kif konna aġixxejna xejna konna edin nibżaw li se jkun e, kun hemm konsekwenzi negattivi u riżultati mhux daqshekk tajbin, imma dan kollu mhux minnu. U nispera li ukoll ikun hekk fl-Ukrajina, anzi li dan il-ftajim se jġib iktar prosperita kemm għall-Unjoni Ewropea fuq l-Ukrajina. Grazzi ħafna. Sur Stachowski u l-aħħar spjegazzjoni is-Sinjura Korazza Bilt, President, fi żmien meta Sur Putin e, jipprova jieħu vantaġġ minn qasijiet tagħna u juża l-forza fi żmien meta n-nies tal-Ukrajna dejjem jibżaw l-invażjoni militari huwa importanti għalhekk li dan il-Parlament b'maġġoranza kbira innaqat biex juri e, l-appoġġ li jista' jagħti jiena votajt favur b'qalbi kollha għax huwa importanti ekonomikament imma wkoll huwa sinjal politiku importanti li qed nagħtu. Qed nuru li aħna dan l aġi fl-Ewropa ma nistgħux noqogħdu għalih l-libertà, is-sovranità, il-sovranità territorjali hija ġlida tagħna lkoll Jiddispjaċini, President, li tan-naħat tax-xelluk u l-estremisti tal-lemin ukoll ma votaw kontra verament dan imur li lin mill-valuri Ewropej li aħna suppost qed inħadnu il-koll. Grazzi ħafna. Grazzi bekk u kol wasanna fit min spiegazzjoni tal-voti u issa eh, nissospendi s-seduta sa' tlieta. Grazzi ħafna.